għal kompetizzjoni għal 2008 Signora Intvelt għandi pjaċir najdilkom u koll illi għem bis zewċ kellima f'dan id-debattitu l-Onorevoli Intvelt u il-Kummissarju Barnier. Umbat eh, forsi ikonem xie 40 ruħ li jkunu jridu jitkellmu waqt il-proċedura ta' Cratch TI. Erba minuti, Signora Intvelt. So those who are leaving the room. Grazie, President, aziz kollegi. Dan ġie mill-Kumitat Ekonu Libe kien sforz konġunt mill-gruppi politiċi kollha u għalhekk nixtieq nirringrazzja l shadow Rapporters li għadhom preżenti hawnhekk sa fejt naratin. Kien hemm kooperazzjoni eċċellenti għalhekk il-Kumitat Eken qed jisħaq fuq il-konsumaturi. Is-sur Jura Kos għamlet xolsi ħafna u fukat fuq il-konsumatur f'dawn il-politiki u għalhekk nafdaw l l-munja biex ikompli jibni fuq dan ix-xogħol. Dan wassal għal kwistjoni tal-kartels. Aħna ddiskutejna fit-tul kwistjonijiet bħal sanzjonijiet l-aktar effettivi, il-ġustizzja tal-ċistazzjonijiet għolin ħafna u penaltajiet simili. Iżda qabel ma nitlu fil-qofol ta' diskussjonijiet tagħna nixtieq infakkar li l-Kumpanija Ewropej laqwa garanzija ta' Eh, li ma jkollhomx fejn faċċaw sanzjonijiet hija li propju il-kartels fil-verità tkun qed tagħmel ħsara lill konsumatur floktejnhom. Għalhekk ma naqblux mal-kartels. Aħna nilqaw l-pożizzjoni min naħa tal-Kummissjoni Ewropea kontra l kompetizzjoni mhux kompetittiva huwa importanti li namlu nwaslu sanzjonijiet, speċjalment għal dawk li jkunu reċidivi, iżda rridu naraw li nejnu lill klienti Rrid ikollna effett ta' deterrent kontra dawn l-entitajiet. Għaldaqstant aħna nistiednu l-Kummissjoni biex tkompli telabora proposti biex il-kaxxa tal-għodda tagħna tkun aktar sofistikata u effettiva kemm jista' jkun. Fir-rapport tagħna ħan qegħdin nissuġġerixxu li nħarsu lej kwistjonijiet bħal responsabilità individwali, it-trasparenza u l-kumpaniji tal-kontabilità, proċeduri eqsar, il-proċess eh, mixtieq u anke l-programmi ta' konformità. Il-kwistjoni ewlenija oħra hija lajnuna mill-Istat u fi żmien ta' kriżi li rajna rajna ħafna jnuna mill-istat li ġieta garantita. Nafu li eh, f'opportunità bħal di, f'okkazjoni bħal di dawn huma miżuri eċċezzjonali. Iżda dan għandu prezz qares xirridu nħallsu, wassal la distorsjoni ta' prezzijiet u anki dejn u deficit pubbliku għoli ħafna. Dan il-rapport, dan il-wirt ħanna duħ l-ġenerazzjonijiet tal-ġejjien u għalhekk irridu li kollegi ġustifikaw kull ċentezmu li jintefa minnaħa bħala jnuna mill-istat u nħedġu li l-Kummissjoni tagħmel evalwazzjoni iddettaljata fuq l-operazzjoni eċċezzjonali tal-għajnuna mill-Istat. Nixtiequ naraw evalwazzjoni tal-għajnuna tal-Istat, speċjalment tal-irkupru favur l-ambjent sentejn ilu ġejna konvinti li dan il-pakket u dawn il-miżuri kunu naprovawhom bil-weda li dawn waslu għal-bidla ta' eh, ekonomija li kollha arfin sostenibli. Ista għedni narfu li dan, din il-bidla ma twasliċ. Allura, min kienu dawn il-nis li benefikaw minn dawn l-appoġġi u propju għal dan il an Aħna nabżon naraw l-impatt tal-evalwazzjoni tal-għajnuna mill-istat u l-effetti ħażina li din ġabet magħha. Bat nixtieq ngħid kelmtejn fuq id-diffikultajiet. Nafu li dan il-qbil ħajġi rivedut f'Mejju din is-sena u l-Kummissjoni Ewropea impanjat ruħa li tinvolvi bisħiħ il-Parlament fil-proċess ta' reviżjoni. Madanakollu jiena kont diżappuntata li nara il-verżjoni aħarija ta' dan ir-rapport fil-xandir. Meta staqsejt il-Kummissjoni kif din waslet l-istampa kienet eh, xi ħaġa li li jien ma nixxilix nikseb informazzjoni minn għandhom, allura jiena nħoss njurtata u nħoss li l-informazzjoni m'għandix titnixxa l-istampa u hija insult l-intelligenza tagħna. Jiena ħan konkludi, President, fis sustanza ngħidu li l-Kummissjoni qegħdin qiegħda tippermetti li il-kumpaniji li mhux qed jimxu skont ir-regoli jkomplu għaddejjenek u għandna bżonn naraw li nittrattaw din is-sitwazzjoni għax fis-seklu 21 irridu ninkoraġġixxu l-kompetizzjoni mhux għa. Għalhekk insejħu l-Kummissjoni biex taġixxi l-interess tal-kumpaniji mhux favur l-interessi personali. Irridu naqmlaw li kunem inkjesti specialment fuq reklamar online li aħna jenna nisqu li kunem evalwazzjoni. Jekk il-Kummissjoni ma tixtiqx tagħmel dan, irridu nifmu għala dan ma tridux. Jiena għattuli li għandi sitt minuti u għalhekk t-naqsu li mill-ħin tiegħi tajt il-kellima. Kellek erba' minuti u mhux 104 u erba' minuti għajt il-President. Iżda nisħan permetti l komplet il-President. Komissarju, aħna nilqaw il-wida, il-weda tal-Komissarju Almunja li involvi il-Parlament fit tiswir tal-politika ta' kompetizzjoni, krizi ekonomika u rrit li għanna bżon leġittimità ekonomika tal-politiki ta' kompetizzjoni. F'dan il-kontest, naħseb li dokument tal-restrizzjonijiet vertikali kien sempliciment zball. Jiena bħala liberali nemmen li nistgħu nimxu l-qoddim iżda nistenna li l-Kummissjoni tinvolvi l-Parlament biex nkunu nistgħu nsawru flimkien il-politiki skont ir-rapport, għalhekk inħares l qoddim għat-tweġiba tal-Kummissjoni. Grazzi. Il-Kummissarju Sur Barnier ħamiz minuti. Monsieur iva, le Président. Grazzi, Sir President. Jena u koll għannom tal-kollega u tal-ħabib tijaj Joachim Almunja, nir-ingrazzja l-Signora Intervelt eh, għal rapport taħħa dwar il-politika dwar kompetizzjoni tal-2008 u l-Sur Bilan bħala rapporter li koll enu fil-tejja ta' dan il-rapport. Il-Kummissjoni rat illi din is-sena l-Parlament il-riżoluzzjoni tal-Parlament tolqot ħafna punti differenti ki l-rapport tal-Kummissjoni dwar politika tal dwar il-mod kif jaħdem ir-regolament dwar il-konċentrazzjoni. Din ir-riżoluzzjoni għandha żewġ għanijiet l-ewwel net biex intejbu iktar il-kontenut tar-rapport annwali tagħna fuq il- punt politika tal-kompetizzjoni u barra minnek din ir-riżoluzzjoni se tkun bażi għal kommissjoni biex ikollha dialogu approfondit mal-Parlament u nixtieq ngħid eh, sur Almunja eh, biex ikkompli għaddejb dan il-dialogu eh, mal-parlament ta'kom dan il- Dialogu huwa essenzjali għal funzjonament tajjeb ta' kull politika, inkluża dik tal-kompetizzjoni. Il-Parlament fakkar il-xewqa il-politika tal-kompetizzjoni eh, taqa taħt il-proċess ta' kodeċiżjoni li mhux abilitata imma biex ibiddel il-bażi ġuridika għal din politika ta' kompetizzjoni ma' xorta aħna l-esti li nizaminaw kas b'kas jekk din tistax tkun applikata l-inizjattivi ġodda meta l-anijiet ta' ħajmorru l-lin mill-qasam ta' eh, ta' kompetenza tal-kompetizzjoni l-Komissarju Almunja għal fjannar li għadda li l-Parlament se jkun involut f'kull inizjattiva leġislattiva dwar tal-biet ta' azzjonijiet għal ħsara li jagħmlu l-individwi. Kummissjoni kommissjoni is li bħal Parlament li din il-krizi ma tistax twassal għal eh, eh, regoli li ikunu iktar, isiru iktar dajfa, iktar eh, u għahna se nibqaw sodi fuq dan il-prinċipju ma rridux li jkun hemm distorsjoni fil-kompetizzjoni anke f'mument ta' kriżi għal volja rridu nibqgħu flessibbli miftuħin dwar il-proċeduri meta jkun hemm bżonn F-2008 aħna rajna l-bidu ta' din il-krizi ekonomika u finanzjarja kienet sena partikolari ħafna rapport dwar il-politika ta' kompetizzjoni rifletti xogħol ambizzjuż li għamlet il-kooperazzjoni il-kommissjoni f'kooperazzjoni mal-imsieħba eh, tagħha. Il-krizi ħraxet u waslet fl-qel tagħha fl-2009 rapport tal-2009 jrid ikun adottat waqt it-tieni trimestru din is-sena jkun preżentat fil-Parlament mill-Kummissarju Almonja u dan ikun moment tal-Parlament u l-Kummissjoni biex għal darba jerġgħu jibdew dialogu kostruttiv, Sinjura Entvelt, inti u koll semmejt ir-restrizzjonijiet vertikali u l-proposta tal-emenda tiegħek fuq dan l-abbozz ta' emenda, Sinjura Rapporter, il-Kummissjoni hija konvinta illi aħna sibna bilanċ raġonevoli minn banda eżenzjoni għal kategoriji li jippermetti l fornituri li jazdu distributuri tagħhom u jiftemu ma' dawn tal-aħħar dwar il-kondizzjonijiet ta' beħ ġdid tal-prodotti tagħhom kien fil-beħ f'mod fiżiku anki beħ online. Dan bat ikunu jistgħu jidaċu l-aħjar mod kif jiddistribwixxu il-prodott tagħhom u jħarsu l immagini tal-marka tagħhom u anki jaraw il-kondizzjonijiet illi japplikaw għal beħ online u jkunu jaqblu dawn il-kondizjonijiet jaqblu ma dawk il- ta' għal-beħ, f'postijiet ta' beħ fiziċi il-Komissjoni trid tkompli tippromuovi il-suq eh, għal-beħ online. Teklin me metu kaċ għaj, teser. Mela, nkonkludu b'kaċ għaj. Għandi erba jew ħames kellima u jitkellmu. il rapporti tkellim dwar il-kartels. U nafu li f'da settur ħafna familji jemnu illi dan il-kartell li huma mexija mill-operaturi minħabba li qegħdin jitrasportaw il-bejjem minn speċjalment minħabba dawn l-istrizzjonijiet kbar qed jagħmlu diffiċli għalhekk il-fabriki qed eh, jagħmlu li jridu u l-prezzijiet qegħdin jiżdiedu bil-mod eh, ikolla f'daqqa ma tjaqgħu wkoll kollha f'daqqa u minħabba li il- differenzjazzjoni bejn il-bejja fl-Irlanda u l-Irlanda u l-Renini tuwa tixi 80 għal 100 euro il rasa imma eh, eh, forsi is-sur Barnier kun jista' juża l-antenna tajjeb biex jiverifikati u jagħmel l-azzjoni li hemm ħtieġa. Sur swab minuta. Grazzi, issa jina mux għet tistaqsi kemm il-minuti għet tittini tini nissum il-minuta għandi biex nitkellem, għan fil-qasar. Ningrazzja lilek u anki l-Kommissarju ta' prezentazzjoni biex ngħid illi il-kontroll tal-implementazzjoni tal-politika ta' kompetizzjoni hija fl-interess tal-konsumatur. U għalhekk aħna nil il-fatt il-Kummissjoni l-ewwel darba sa għandhom kapitlu separat fuq il-liġi tal-kompetizzjoni u l-importanza tagħha primordjali għall konsumatur u dan minħabba U dan aħna xi ħaġa li nagħmlu nilqgħu wara dan il-ħames snin illi il-Kummissjoni ila taħdem fuqha fuq il-politika ta' kompetizzjoni. Il-problema l-kbira speċjalment dak kien xaqsa majnuna tal-istat mill-istati membri għal-banek kienet xi ħaġa illi ġrat fl-2008 imma hemm messaġġ ċar issa me dan ir-rapport illi il-Kummissjoni għandha tagħmel monitoraġġ ta' dan biex is-suq intern u l-interessi tal-konsumatur ma miex imħasra. U kif ħan trattaw kol imprizi żaru medju? Rapport jgħid biċ-ċar illi l-SMI e għandhom jiġu trattati b'mod partikolari għand dik xaqsam kartell u restrizzjonijiet vertikali fuq l-suq online huma diffiċli ħafna li nkontrollawhom imma skont i proposti tajjek naħsbu li din hija xi ħaġa primatura grazzi. Sur Sanchez Peredo. Dan il-rapport fuq il-kompetizzjoni tal-2008 għandu kapitlu l-ewwel darba fuq il-kartels u rapport tisibili fuq dawn il-multi ewleni inkluż implikazzjonijiet ta' reati u ksur ta' dan il-politika tal-kompetizzjoni tolqot l-istatut tal-enerġija. Għajnuna tal-istat enitna billi noħarġu minn dawn il-problemi, ma xorta irridu nirranġaw il-distorzjonijiet li kena dan il-rigward. Jina naħseb li kon irti konna kondizjonijiet indaqsa settur tal-karotzi l-SMEs u starriċ għal settur speċjal, mux bista li kelli, ma speċjalment tal prodotti tal-ħalib, aħna rridu nsaħħu il-ħuwa tal-Parlament u għaldan l-raniġinijiet irrit nappoġġa dan rapport nafraħ reporter rapporter grazzi. Sur Bastitis. Sur President, Kommissarju, nishti l-ewwel net nifraħ il- rapporter Sinjor Entfeld tal-li fasle dan ir rapport ta' kwalità għoli u l-Komissjoni trid tqatta ħafna attenzjoni fuq il-lajnuna tal-Istat. Fil-kriżi stati membri taw għajnuna taħt ċertu taħna aħna rridu naw jekk dawn il kondizjoniet jiġu mħarsa u jekk l-għajnuna tal-istati natati dawn il-kumpaniji b'mod legali u dan jekk dan iwassalx għal riżultati mistennija. Aħna rridu nevitaw appoġġ minn ċertu swieq għax ma tgħinx l-Unjoni Ewropea pala deta sħiħa, ħna rridu naċċertaw illi wkoll aħna kompetittivi il-professa tal-enerġija trid tiġi garantita għal l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Grazzi l-qalimis issa sesseħ nar ta' tlieta, disa ta' marzu, bid-disa sa' sija u tlieta sa' seba' u nofs, umbat wara nofs il-lejl. Laħda ħadda dibattitu għallum. Il-lejli tajp il-kulħat. Saħħa.